Buon po- Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Dwar nofsinhar tajjeb lilkom il-kol mill-ġdid. Nixtieq insellem bi pjaċir kbir l-mistieden onorarju tagħna Jerry Brown, il-gvernatur ta' California. Il-biraħ parteċipa waqt il-konferenza ta' livelloli id-dedikat eh, mirata biex niddiskutu l-ambjent u għadak li qal laħaq konsens kbir illum stendinni biex jipparteċipa għal konferenza tal-presidenti miftuħa għal membri kollha li jishtu jisibu magħna ovvjament il-membri tal-Parlament Ewropew. Naħseb li huwa utli ħafna li konna dan l-iskambju ta' femmit ma' persuna li ġeja minn pajjiż daqshekk importanti bħall-Istati Uniti tal-Amerika. Stat uh, eh, li huwa importanti ħafna għalina u li huwa ukoll ġej minn minn reġun daqshekk importanti tal-Istati Uniti. Id-dibattitu ser jimxi hekk kif ġej. L-ewwel ser jkun hemm intervent minn ħata Sur Brown ta' 8 minuti, mbagħad ser jintervjenu il-gruppi politiċi fejn ikunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet tagħhom u finalment Brown jerġa' jintervjeni biftit minuti il-minuti li għandkom u dimkom u ma minuti li tridu zommu maħħom. Nistaw nkunu xiftit flessibli, pero mux wis, uh, Sir Brown, il-minuti tal-parlament u ma li umma tmin minuti u ma u għahin twil għal-ħinijiet tana, soltu nitkelmu għal-zmin għal ħin ħafna iqsar, però jekk trid titkellem għal ftit iktar ħin anke għal xar minuti mhux problema. Nirringrazzjak minn ġdid tal-preżenza tiegħek hawnhekk u ngħaddilek il-kelma. Grazzi tal-li stedentuni biex inkun parti minn din id-diskussjoni, diskussjoni li ser tkun u ser tħalli ħafna frott aħna nittamaw għaliex jiena ninsab fl-Ewropa hawnhekk biex nattendi il-COP 23 biex bekk aħna naslu għal azzjoni iżjed intelligenti rigward it-tibdil klimatiku. L-istat ta' il-reġjun ta' Kalifornja, l-istat ta' Kalifornja huwa minn ta' net fl-Istati Uniti tal-Amerika biex jipprova jati tweġiba internazzjonali għal din il-problema ta' tibdil klimatiku iżda soluzzjonijiet irridu jiġu mill-provinċi, mill-istati, mill-istess pajjiżi u għalhekk hemm bżonn illi nim li u l kolka kemm aħna, li u l-pajjiżi kollha. L-Unjoni Ewropea qed tagħmel il-parti tagħha, l-Istati Uniti attualment ħallit temporanjament il ftehim ta' Pariġi, però m'għandix dubju li nerġgħu nissieħbu ma' dan il-ftejim ta' Pariġi fis-snin illi ġejjin. Iżda minn dak issa sa dak iż-żmien aħna bħala stati qed naġixxu b'mod autonomu. Per eżempju f'Kalifornja 190 stat illi jirrappreżentaw il-GDP jirrappreżentaw percentage oli tal-GDP u fil-fatt il-fuq minn biljun individwu jiexu f'dawn l-istati. Għalhekk huwa impenn importanti ħafna fil-kuntest ta' din it-teddida eżistenzjali L-istituzzjonijiet finanzjari però huma iżjed fraġli minn kemm nixtiequhom, pereżempju l-kwistjoni nukleari kull ma jmur qed issir dejjem iżjed perikoluża u xorta waħda però il-suġġett ta' tibdil klimatiku jibqa' importanti u fil-fatt għalhekk jiena ninsab hawnhekk fostkom. Jiena nafa li xrajt l-iżvilupp iseħħ f'Kalifornja aħna nistaw namlu progress u għamilna progress, aħna ħadna azzjoni biex bekk nilħu il-mira ta' tnaqis ta' 40% meta mqabla ma' livelli tal-1990. Kalifornja bdiet minn livell ta' 12 il-tunnellata kull persuna B'nadi oħra li għandhom medja ta' 18-19 il-tunnellata per persuna, pero mixin fi direzzjoni tajba. Għanna ħafna karozzi elettroniċi, diġa hemm 300.000 karozza elettronika tiċċirkola fil-istat fil, ta' Kalifornja. Għanna standards ta' enerġija rinnovabbli ġodda, 30% sissa jgħal percentaċ u sa sena 2030 għandna lan li nilħu l-50% tal-enerġija kollha ġejja minn enerġija rinnovabbli il-petrol illi nitfaw aħna fil-karozzi fil tagħna irridu jkun irrid ikun karburant illi jkollu 10% inqas ta' tniġġis li, li, li jinġġes iġifiri 10% inqas minn dak attwali. Dan jitlob li l-kumpaniji jew jużaw il-biofuels biex bekk jużaw din l-enerġija elett elettrika għal karozzi jew inkella iħalsu għal min ma jkunx qed iniġġess. Rigward eh, enerġi, efficienza enerġetika, aħna qed nibnu binjiet, qed nibnu tamir ukoll u din il-mira tal-2030 issa ġiet imġedda minn żewġ terzi tal-, eh, tal kamra eh, tagħna fil-fatt anka kien hemm tmien Repubblikani minn 120 li votaw favur din l-inizjattiva. Dan huwa bla preċedenta għaliex imkien ma kien hemm dan l-appoġġ min-naħa tar dwar punt relatat ma l-agenda tibdil klimatiku. Jiġifieri jidher li l-affarijiet mixin fid-direzzjoni tajba. U anka il- um, il-kap ta' Republikani fl-istat ta' Kalifornja tneħħa saħan sitra għaliex huwa għaliex fil-fatt eh, huwa ma kienx qed jirrifletti ix xewqa tal-poplu. Ġifieri jiena ġej minn min ambjent fejn eh, iva xi kultant uh, ċittadini ma jammettux il-fatti xjentifiċi, però il-partiti politiċi kollom ruol biex jikkonvinċu għom ieħor. Fil-Kalifornja, fl flimkien ma' stati membri oħrajn għandna fil-fatt flimkien ma' 13 jew 14 stat ieħor aħna qed nimpenjaw ir-rieħna f'dan il-kuntest ta' tibdil klimatiku iżda eh, l-affarijiet huma tant perikolużi li t-tweġiba tweġiba meħtieġa hija tant kbira li ma nistawx naslu għalija jekk aħna ma noħolqux iżjed kuxjenza, jekk ma jkunx hemm iżjed impenn min-naħa tal-Unjoni Ewropea, min-naħa tal-Istati u reġunijiet minnaħat ta' ċina wkoll illi eh, qed turi ruħa aggressiva l-Indja, l-Amerika Latina u oħrajn dawn kollha irridu jirrispondu, irridu jkunu attivi. B'mod partikolari persu istituzzjonijiet bħal-Unjoni Ewropea għaqda pal-Unjoni Ewropea li għanda daqse li għanda rwol ta' tmexxija trid tagħmel il-parti tagħha wkoll. Jiena ninkoraġġikom illi fil-waqt illi jina ser nipprova nżid il-livell ta' kuxjenza fl-istat ta' Kalifornja anka fid-dawl ta' temperaturi kull ma jmur jolew anka meta wieħed iqis kif dawn qed jitilaw u jkomplu jifnuna, jifnu u jkomplu kabru il-pjaga tal-faqar, u problemi oħrajn, appuntu jekk xi ħaġa ma ssirx, jekk aħna noqogħdu bidejna fuq zaqna, l-affarijiet ser komplu jmorru allura. Għalhekk jiena qed hawnhekk, jiena ser nattendi l-COP 23 biex flimkien ma' stati oħrajn u anka ma' provinzi oħrajn bħal Quebec u Ontario, l-istati ta' Oregon, ta' New York, ta' Washington u flimkien ma' pajjiżi fiċ-Ċina, fl-Ewropa, fl-Amerika Latina, b'nadi kollha madwar id-dinja nippruvaw nadottaw dan l-approċċ minn isfel għal fuq biex nippruvaw nisħu għal aġenda dwar tibdil klimatiku illi taħdem għalhekk jiena ninsab fostkom biex nisma l-idea tagħkom. L-idea tiegħi huma sempliċi, it-tedida hija kbira, għattedet li ċivilizzazzjonijiet kollha, mhijiex it-tedida illi uh, ser taffetwa l-ġenerazzjonijiet li jmiss, ħat tibda taffetwa lilna stess tinsab viċin tagħna iżjed milli timmaġinaw. Walek rridu nsibu soluzzjoni sostenibbli u din il-kawża trid tirbaħ il-qlub u l-imħuħ taċ-ċittadini tagħna. Dan hu l-punt. Jina ovvjament lest illi nwiġeb għal xi mistoqsijiet minna ħatakom u lest li nisma' taħsbux bħal jew differenti minni. Grazzi. Thank you very much, Mr. Brown. Grazzi ħafna, Sir Brown. Irrispettajt il-ħin b'mod eh, preċis, jina kontent ħafna bħala president ta', ta din il-laqa. Issa, l ewwel kellima hija l ewwel viċi president tal-Parlament Ewropew, Signora McGuinness. Grazzi ħafna. Sin Sur President, nittama li tkun kontent b'kemm indum nitkellem jiena wkoll. Grazzi ħafna, Gvernatur, ta' dik il-preżentazzjoni ta' sekċara min-naħa tiegħek. Jiena interessata ħafna nisma l-kommenti tiegħek dwar dak li qed inti illi l-Istati Uniti għalissa edin fuq btala mill-ftejm ta' Pariġi kif poġġejt la inti l-affarijiet. Inti temmejt b'messaġġ ċar u tont illi maħniex qed namlu dak li suppost namlu. Jiena kont kont interessata ħafna u ninsab interessata ħafna fil-kommenti li inti qed fil-Istat tal-Vatikan fejn inti tkellimt f-symposium fuq l-ambjent u qed dan li ġej. Illi nittrattaw it-tibdil klimatiku ser ikun hemm bżonn biex nitrattaw din il-problema, mhux biss impenn xjentifiku iżda anke impenn reliġjuż. Tkellimt kif dinja kwistjoni kollha ta' l-umanità, hija kwistjoni ta' kemm noqogħdu bidejna fuq saqna dan l-inert, din l-inerzja illi mhux qed iġġelna naħdmu. Naħseb li ħafna minnkom, ħafna minna jaqblu miegħek u eh, meta nismaw titkellem, nisimaw il-vuċiet tagħna wkoll f'dawn id-dikjarazzjonijiet. U għalhekk insaqsik, kif tista' tagħmel, kif jistgħu jaħdmu il-bidliet li ser jaffetwaw li ċittadini tagħna direttament u nistgħu niżviluppaw ċerta teorija biex inħeġġu iċ-ċittadini jimxu f'direzzjoni illi nittamaw illi seħ illum qabelada. Għawek fil-Parlament Ewropew naħseb uh, indunajt hemm intenzjoni illi nieħdu azzjoni. Per eżempju, fis-settur tal-agrikoltura qed niġru mitluba namlu iżjed milli qed isir fazzjonijiet oħra. U fil-każ ehm, tal-bejjem tal bejjem fl irtizet tagħna dawn b'mod partikolari irridu din il-problema irridu nindirizzawa. Però xi drabi meta nimxu pass, ikollna nimxu nofs pass iħor lura wkoll. Walek, permezz tal-arfin li inti għandek u l-esperjenza tiegħek nixtieqek li tħeġġiġna meta inti indirizzajt eh, eh, l-udjenza tijak fil-Vatikan, meta titkellem dwar il-kilba li tikkaratterizza l-umani, meta titkellem dwar l-inerzja u kol, inti eh, kif bissiebek tinfluenza lill-ċittadini tagħna biex ikunu jistaw iċedu ċerta affarijiet għal ġid komuni. Naħseb illi jekk għandek soluzzjoni għal dan kollu, tkun qed tejna nindirizzaw tibdil klimatiku b'mod illi tassew hemm bżonnu. Lura lej situazzjoni tal-Istati Uniti. Iċ-ċittadini spiss jgħidulna għaliex aħna għandna naġixxu, għaliex aħna għandna inċedu għal ċerta affarijiet meta l-oħrajn ma jagħmlux dan. Barra minn hekk, toġobni l-idea tiegħek tal-grassroot movement, u li naġixxu minn taħt u nadottaw approċċ minn taħt tal fuq. Nixtieq nisma' dwar kif dan kollu qed jevolvi fl-Istati Uniti. l punt, inti għet illi faċli tagħmel ftit meta inti wieħed mill-iktar li qed tniġġes. Iżda kif ser nikkonvinċu lill persuni eh, li l-inqas jifilħu jagħmlu dawn it-tibdiliet u ngħidulhom illi ma insejnihomx. Grazzi ħafna, issa l-Onorevoli Van Brent fisem is-Soċjalisti. Grazzi ħafna, Sur President, jina nixtieq nilqa lill-Gvernatur Brown fostna hawnhekk u estremament importanti li għandna din il-laqa u għut li ħafna li qed nagħmlu li dan l-iskambju ta' femiet. Nibda billi nsemmi lil Benjamin Barber il-Benjamin Barber li madux maħna illi kien ħabib tiegħi u li kiteb ħafna kodba fostom wieħed bit-titlu xiġri li kieku sintki kollhom imexxu d-dinja. Għaliex qed ngħidilkom qed ngħid dan għaliex inti m'intix sempliċement il-gvernatur ta' California, inti ukoll il-sintku ta' Oakland. Jina nemmen ħafna illi li kiku s-sintki kellhom imexxu id-dinja l-affarijiet imorru ħafna ħjar. Għaliex is-sintki huma dawk illi liżjed jesperjenzaw dak li qed seħ ta' kuljum fil ħajiet ta' ċittadini. Dan is-seħ mhux biss fl-Ewropa, anka fl-Istati Uniti u f'kullum kien fid-dinja. Is-sintki u politiċi li nsabu iżjed viċin iċ-ċittadini tassew jistgħu jindirizzaw din il-problema ta' tibdil klimatiku. L-istess jiġri fil-koalizzjonijiet li jaħdmu l-iktar viċin ta' ċittadini. U importanti ħafna li ngħidu illi Kalifornija sa issa diġà ħadet diversi azzjonijiet biex tiġġilet it-tibdil klimatiku. Intom tomx biss stat estremament importanti fl-Istati Uniti, intom l-sitt l-ikbar ekonomija koll. Fuq il-mandat sef ukoll intom ħattu azzjoni jira mhux ħa jina mux ħa nidħol fil detal fuq dan l-element, pero nishtiq sempliciment nejt illi s-sef qed jaħdem fostna minħabba li intom introduċejtu dan il-kunċett fid-disajnijiet. Intom fil-fatt e, e, wasalna għal livell ta' 1.5 miljuni sef. Issa, però, nixtieq nindirizza dan kollu minn dimensjoni soċjali. Naħseb illi it-tibdil klimatiku hija koll e, fattur illi jekk ma nindirizzawx dan il-fattur ser ikompli ġib miegħu kull ma jmur iżjed inġustizzja soċjali. U għalhekk huwa importanti li jkun hemm ġusta lejn ekonomija fuq eh, emissjonijiet ta' karbonju baxxi jew li laħu għal zero. U importanti li nħu dawn il-miri. Sfortunatament, ħafna minna l-iktar interessom milli ma jitilfux il-pozizjoni, il-karga tagħhom u m'għandhomx biżejjed tal-album il benestri tal-pjaneta tagħna. Jekk aħna namlu din it-tranzizzjoni, jekk aħna nimxu lejn ekonomija differenti, rridu namlu dan u jkollna l-kulħadd abbord. Rridu nisguraw li permezz ta' din it-tranzizzjoni illi f'din it-tranzizzjoni kulħadd jara fil-jem posta liħ. Finalment, gvernatur, għatem ftit tama għalix meta il-President Trump għal li l-Istati Uniti ser joħorġu mill-ftehim ta' Pariġi, eh, ħafna uh, persuni besaw li il-level ta' ambizzjoni tal-ftehim ta', ta Pariġi kien ser jixxejjen. Iżda dan ma seħx, anzi, bil-kontra, u mil ġdid nixtieq nisħaq fuq il-fatt li llum fl-Istati Uniti għal kem l-amministrazzjoni ta' Washington mhux ma tixtieqx dan, però ħafna bnadijiet tal-Istati Uniti tal-Amerika qed jieħdu azzjoni, azzjoni biex jeliminaw il-tibdil klimatiku. Grazzi anke l-ħidma tiegħek, Vernatur. Intemp żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija ta' naturiżja ġenerali kif nistgħu aħna bħala Parlament Ewropew nejnuk biex bekk itqajjem iżjed u tqanqal iżjed rieda fl-Istati Uniti. It-tieni mistoqsija il-diversi bliet uh, u stati għalu illi ser iżommu mal-wedit tagħhom. Però xtejdinna dwar il-wedit finanzjarji. Grazzi. Grazzi, issa l-Onorevoli Helga Stevens għal uh, l cr Grazzi ħafna, Sur President, Gvernatur, jina qatt ma kelli dubju illi il-relazzjoni tal-Istati Uniti mal-Unjoni Ewropea fost liktar relazzjonijiet importanti biex nindirizzaw ħafna mill-isfidi l-kbar li għanna. L-Amerika dejjem ser tkun it-tieni dar tiegħi minħabba li jiena studjajt fl-Università ta' California għal degree tiegħi fil-liġi huwa post mimli kreativita, innovazzjoni u ottimizmu għal-ġejjeni. Il-fatti li inti tinsab hawnhekk fostna jibat sinjal ċar illi l-Amerika u l-Ewropa irridu hemm bżonn li jaħdmu flimkien fuq il kustjoni li żiet importanti. Ħadd daqsis qatt, daqsissa l-isfidi ma kienu kbar. Għana bżon ta' kooperazzjoni transkonfinali ambizjuża illi tiżgura sigurta globali u domestika. Illi tindirizza krizi, il-kriżijiet, illi tibni relazzjonijiet illi jinfilħu għal l-sfidi bħal per eżempju l-sfidi ta' revoluzzjoni teknoloġiċi u ta' tibdil klimatiku. Fl-istess waqt ovvjament iridu nipproteġu l-ambjent tagħna. Din hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti li qed nafaċċaw. Din mhix problema li nistgħu noqogħdu nipposponuha biex nakkomodaw l-ekonomija tal-lum il-ġurnata. Hemm bżonn nibdew mill-lum biex nipproteġu l-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni ma nistawx E, din l-urġenza inxejnuha u għalhekk aħna qed nimpenjaw irwieħna biex inżommu mal ftejn ta' Pariġi. Minar ma intelfu l-profit ta' negozji u minar ma neliminaw un neqirdu ċerta impjiegi iżda minflok ninvestu fuq eh, modelli ta' negozju differenti. Jekk aħna ma nikkonvenċux lill negozji tagħna, allura dan il-pjan ser ifalli. Ir-realtà ta' situazzjoni hija illi fil-waqt eh, illi huwa tajjeb li tkun idealist, iżda trid tkun ukoll pragmatiku. Gvernatur, fil-kwistjoni ta' ċina dwar il-produzzjoni tal-azzar u jekk il-azzar il-ħax ma l-standard mixtieq minn Kalifornja, dan jitfadaw dawl ukoll fuq il-kwistjoni tal-reġjonali versus nazzjonali, kwistjoni ta' ukoll il-ġirien u il-ħbieb ukoll Din hija kwistjoni li nafu aħna bħala Unjoni Ewropea. fil fil-waqt li aħna determinanti u ambizjużi dejjem ikollok toħroġ barra minn kamra ta' negozjati b'ċerta livell ta' kompromess. Xi drabi tħoss illi ma tkunx ksibt ħafna, però da ma jfissirx li aħna m'għandniex ikollna viżjoni ambizjuża. Rridu naħdmu mal-industrija u mal negozji mal-partit interessati kollha biex naraw kif din it-tranzizzjoni għall-enerġija żjed natifa isseħħ b'mod sostenibbli. U għalhekk illi aħna nilqaw il-prezenza tiegħek fi Brussell biex taqsam maħna il-pressi ta' kif imorru l-affarijiet f'Kalifornja b'mod partikolari l-inċentivi finanzjarji li tagħtu intom għal karozzi, vetturi, vanijiet, muturi li ma jniġsux. Din hija xi ħaġa li rridu nitalma nitalmu minnha mhux biss fuq livell ta' Unjoni Ewropea, anke fuq livell internazzjonali u anke f'dan il-WTO l-affarijiet ma jsirux millu mal lada iżda fl-istess ħin iż-żmien għaddej ġmielu. Kifet inti f'Beijing xejn mużja diffiċli u xejn mużja importanti minn din il-kwestjoni. Aħna rridu nuru li l-emissjonijiet baxxi jistaw kunu tajbin għal negozju, għal ekonomija u anka għal ħaddiema. Ovvjament, u importanti li nħarsu l-lin minn sempliċement ekonomija u l-ambjent. L-Unjoni Ewropea u Kalifornja għandhom diversi aspetti li jakkomunawhom għandna relazzjonijiet kummerċjali, hemm ukoll kwistjonijiet ta' prinċipji li aħna naqblu u li jakkomunawna u għalhekk mill-ġdid nirringrazzjak tal-li ġejt fostna. Nittama li din il-kooperazzjoni tagħna tkompli anka fil-ġejjini. Now Mrs. Berder in name of the Grazzi, issa l-Onorevoli Gerbrandy. Grazzi ħafna, Gvernatur Brown, tal-li tinsab għaw tal-li ġejta unek fosta biex tkellimna. Għana smajna ħafna fuq il-post fuq il-possibilità li l-Istati Uniti jirtiraw mill-ftejm ta' Pariġi u ma setax ikun mod ieħor. Però mm, l-istess qed jiġri fuq l-impenji li serturu minn issa l-qoddim. Jeżistu kol problemi oħrajn il-biosfera tinsab medda zjed minn qatt qabel, teżisti l-problema tal-kaċċa, il-problemi tal-insib. Dawn kollha jakkumulaw u jeżistu flimkien mal problema ta' tibdil klimatiku. Il-programm ta' konservazzjoni tal-ġnus udda kien utli globalment għaliex prof ta' assistenza lil ċerta zoni li zjet ehm, medda bħal per eżempju proteġu l-infanti fċerta zoni tad dinja. Iżda il-tnaqis tal-32% ehm, ta' dak li huwa sostenibli mhuwiex biżejjed u fil-fatt miljun dollaru naqis ta' miljun uh, dollaru um, dedikat lill-assoċjazzjonijiet illi, illi jiġildu kontra l-kaċċa tal-infanti ma setax seħħet fi żmien qar minn dan. L-infant wieħed kull 15-il minuta għadu qed jinqatel. Bħala gvernatur ta' California, inti kif tipproteġ, kif ehm, tisħaq fuq il-protezzjoni tal-ambjent flimkien ma l-istrateġija tiegħek tibdil klimatiku. Taħseb li hemm nuqqas ta' kuxjenza meta, meta naslu għal kwistjoni tal- kemm wieħed iħares l-ambjent, kulħadd iħobb il-flora u l-fauna selvaġġi, iżda qatt ma niddedikaw biżejjed flus għal dawn l-aspetti għaliex taħseb li dan huwa il-każ. Grazzi. Grazzi. Issa fl-isem li NF naddi issa il-kelma lil sinjura Anja Hedzikamp. Grazzi, Sur President, grazzi Gvernatur Brown huwa ta' privileġġ illi nisimak titkellem fuq kif inti tħeġġeġ eh, il-persuni sabiex jaslu għal bidla u dan tipprova tagħmlu minn isfel permezz approċċ minn isfel għal fuq. It-tibdil klimatiku, tisħin globali qed jedet il-ħafna persuni iżanka lil annimali u lill ambjent U biex nilu l-mira ta' żieda ta' inqas minn żewġ gradi huwa importanti li naħdmu ħafna u mhux qed nagħmlu biżejjed għalissa biex naslu għal din il-mira. Mhux ser nitkellem fuq karozzi, forsi din hija sorpriża għalik. Però jiena nixtieq nitkellem fuq eh, il-bidja industrijali, l-industrial farming, ehm, l-emissjonijiet minn dan is-settur huwa ikbar minn dak mis-settur ta' trasport U l-affarijiet ser ikomplu jmorru għall-ar jekk ma naġixxux issa għaliex 15-il sena ilu kien hemm 15 il-biljun annimal li jintuża fil-rirsietet u issa din il-figura telat għal il-fuq minn 24 biljun animal il-popolazzjoni tad dinja qed tikber u allura hemm bżonn ta' iżjed annimali biex aħna niklu. Pero jekk aħna nifqu naħlu dan l-alf jew aħjar, jekk aħna nifqu nitmaw lil dawn l-annimali, bl-alf tagħhom aħna nkunu qed nitmaw nużaw l-art biex nitmaw inkabru l ħxejx nkunu nistgħu nitmaw 11 biljun persuna. Dan qed eh, iżid 14 il-biljun megatunnella ta' ta' emissjonijiet. Jiġifieri kull ma rridu nagħmlu aħna rridu niklu inqas laħam u inqas prodotti ġej mill-ħalib. Intikom eżempju, jekk kull persuna fl-Istati Uniti ma tikolx il-laħam għal tlettijiem fil-ġimgħa, Allura l-emissjonijiet mill-żejt kollu prodott fil-Golf tal-Messiku li huwa 17% tal-produzzjoni totali tal-Istati Uniti inkunu qed nifrenkawa. Jiġifieri, jekk kull persuna Mbagħad inqablu dan ma jekk kull persuna ma tikolx laħam għal sittijiem f'ġimgħa. Dan tkun qed tipproduċi inqas eh, emissjonijiet minn dak li tipproduċi Kalifornja f'sena sħiħa. Naf li dawn huma figuri ġodda l-widnejk u għalhekk jiena ġibt miegħi ktieb biex li nixtieq nagħtihulek. Il-mistoqsija tiegħi hija x'ser tagħmel biex aħna ikollna dieta iżjed nadifa. A nome del grupp Ver. Fissem il-ħodor is-sur ġadu. Assur Gvernatur, merħba. Merħba Brussell, merħba Parlament Ewropew, inti f'sitwazzjoni partikolari fejn fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija tal-Istat ta' Kalifornja hija iktar importanti minn eh, ħafna ekonomiji tal-Unjoni Ewropea, però m'għandekx eh, ma parti minn negozjati. U għalhekk dan iwassalni għal żewġ punti fuq il-COP 23 sfidi li huma importanti attwalment fil-għanna il-ftejm ta' għaliċima żewġ affarijiet għan ambizzjuż ħafna bejn 1.52 gradi ta' tisħin sal-aħħar tas-seklu tajjeb din l-ideja wkoll illi tamel parti mxanza imma il ftejim ta' Pariġi u l-ġnus ma' għadam kemm fakruna huwa l-impenji tal-istat tal-istat li huma il-bot ħafna minn dan lan u waħda mill-isfidi l-iktar importanti jidilli huwa li mmorru mid-diplomazija ambjentali b'diskorsi kbar ħafna u ngħaddu għall-azzjoni klimatika u insaħħu ovvjament l-impenji tal-pajjiżi li huma firmatarji eh, tal-ftejim tal da kontra t-tisħin fil-klima, għal daqstant insaqsi kif nistaw allura namlu mezz illi il-pajjiżi fl-aħħar mill-aħħar illi tant ilhom jistennew mill-disajnijat kif il-pajjiżi jistgħu javvanzaw u jiġbru wkoll dawk il-soċjetajiet li x'imdaqqiet huma aktar avanzati minn pajjiżi u riskju ieħor tal-COP23 u inti tippersonifika dan id-dram huwa illi il-COP23 issi isa wirja. Wirja tal-kumpanniji li qed jagħmlu sob, ċittadini illi qed jaġixxu tal-komunitajiet tal eh, tas-sindki tal-, eh, imma l-istati isom isibu ken wara dawn l-atturi mhux tal-eta, mhux tal-istat u ma tantx jaħdmu. U għalhekk jista' jkun hemm il-periklu illi tant ngħidu illi ċerti provinċi u ċerti kumpanniji qed jaġixxu u isna mbagħad ma npoġġux pressjoni fuq l-istati u jekk u nafu jekk irridu ikonna inqas minn żewġ gradi hemm bżonn illi l-istati jaġixxu ferm iktar milli qegħdin jagħmlu. U għalhekk nixtieq inkun naf il-perspettiva tiegħek kif taħsibha int. Forsi inti tieħdu inkom tieħdu l-post tal-azzjoni tal-istati u ma tamlux biżejt pressjoni fuq l-Istat. Tilet punt issa, ovvjament l-Unjoni Ewropea tamqabla ma l-Istati Uniti. Il-President Obama kien neħħa il-proġett Exxon XL tal-pipeline għax u ħasab po kellu raġuni li dan il-pipeline kien ħażin għall-ambjent. Inti konsidra il l-azzjoni tal-Ewropa hemm bżonn tkun illi u kull importazzjoni Eh, tal-bitjum jew tal-karburant liġi u tal-gas u liġu jiġu wkoll mill-Amerika ta' fuq. Tasib dan ikun messaġġ tajjeb biex nevitaw illi ikun hemm attività tan sostanzjali fl-Istati Uniti u biex l-Ewropa tkun koerenti. il-shale gas u l-Kalifornja iktar mill-Ewropa qed tipprova tiżviluppa modell ekonomiku illi jkun abbażi ta' diġitali eh, u abbażi ta' enerġija li tiġġedded fejn it-teknoloġiji il-ġodda ikunu l-alleati ta' l-enerġiji notfa jew ta' tnaqqis tal-konsum. Inti konsidra illi dan il-modell tal-Kalifornja huwa wieħed li tistgħu tesportaw fl-istati l-oħra tal-Istati Uniti kif ukoll fl-Ewropa nirringrazzjak. Per il-gruppo Europa. Issa għanna lill-Onorevoli Lundgren. Għal-Grupp Ewropa tal-Libertà u Demokrazija. Grazzi ħafna minħabba li s-surrej finċ ma setax ikun hawnhekk talabni biex naqra id-diskors tiegħu Jiena nixtieq nilqak Sir Brown fil-Parlament Ewropew. Aħna rajna illi inti tkellimt fuq il-fatt illi il-fattur ta' Trump huwa żgħar jiena ma tantx naqbel ma dak li qed inti minħabba li sur Trump qiegħed jagħti iktar importanza lill-interessi Amerikani u il-pass lura li ħadu l-Istati Uniti tal-Amerika hija problema u l-lobbies verament qegħdin jamlu ħafna ħsara fil-politika tal l-Kummissjoni Ewropea qiegħda tkompli timponi ħafna nijiet tal-tnaqqis tal-emissjonijiet il-politika Ewropea wkoll qiegħda twassal l investiment tal-attività li kolla ħajkollha daqshekk effett fuq il-klima aħna. Realistikament ma nistgħux nistennew li l-emissjonijiet ta' CO2 ħajonqsu ħaj kompli jiżdiedu. Aħna naħsbu li dan l-investiment mhux biss qiegħed titellef l-ekonomija tagħna minħabba l-ġurisdizzjonijiet ta' inqas standards ambjentali dan jista' jżid ukoll l-emissjonijiet ta' CO2 aħna minna ħafna ħsara lill ekonomija tagħna u l-kompetittività tagħna bilan li nippruvaw intaffu problema patetika li tista' tinqala minn hawn u ftit snin oħra l-IPCC għandhom żballu l-bidla tal-klima bħala kwistjoni naħseb li mhix evalwata tajba aħna qegħdin naraw li dak li rajna f'dawn l-aħħar mit-sena bħala riżultati xjentifiċi huma konsistenti mal-bidli ċikliċi li rajna f'dawn l-aħħar ftit snin. Anka l-perjodu medjevali ta' sħana kbira issa Nasbu li m'hemm xejn li mhux tas-soltu li qed jiġri li għandu bżonn xi spjegazzjoni antropoġenika għal fatt li l-glassier sedin jiċkienu hija normali wkoll ħafna mill-istudji li saru qed juru illi mhux qed jonqsu iżda jiżdiedu ċertu affarijiet, il-livell tal-baħar ola veru, iżda dan ilu jiżdied għal dawn l-aħħar ta' eluf ta' snin. U l-tbassir li hemm gżejjer li ħajjer u naħseb li ma jagħmlux sens. Design 19% eh, ta' xjentisti jaqblu ma' din it-teorija u ħana rajna li l-ebda politiku serju mandu jkun kwota, eh, ma' jkun għati kwota dan kollu. Il-verita hija li hemm ħafna dibattiti bejn il-xjentisti fuq din is-sensittività u ehm, xinejdu fuq l-IPCC. L-IPCC mimiex eh, grupp ta' xjentisti indipendenti huma biss grupp ta' nies li qegħdin jappoġġaw din l-isterja globali. L-industrija intensiva tal-enerġija e, qed twassal għal ħafna ħsara nittama li pajjiżi u l-Ewropa ħajkun ħajkollhom f'idejhom il-ġejjieni. il ġejjieni u l-kontroll fuq il-ġejni tagħhom ħalli bekk ikonna pjan tal-enerġija irħas u iktar tajab intom għandkom din l-opportunità sa fl-Istati Uniti sabiex tagħmlu hekk u nasab li għandhom tkunu għandkom kun kontenti b'dill-opportunità. l Onorevoli Wolf. Thank you, Mr. President, and welcome, Governor Brown. It's my Grazzi ħafna nasik merħba Sir Brown l ewwel darba li qed neħu jkollu din l-opportunità li jkollu diskussjoni ma' gvernatur demokratiku. Jiena naħseb li Tim Scott u Scott Walker fil-fatt tkellimt magħhom u kellhom opinjoni differenti fuq il-politika tal-Istati Uniti fuq il-klima. Iżda wahda waħda naħseb li tista' tara illi inti kont mil qoħ tajjeb ħafna minna tal-Unjoni Europea minħabba li qed jaraw li inti wieħed illi vjaġġajt ħafna inti qattajt ħafna żmien fil-politika u inf li infaqt ħafna flus eh, anka tat-taxxi u l-Kalifornja għandha politika li hija simili ħafna għal tal-qija tal-Istati Uniti qed jingħati li 30% tal-popolazzjoni ta' Kalifornja votaw lil Hillary Clinton ġifieri hemm sitwazzjoni differenti forsi intom tixtiequ tissieħbu fil-Unjoni Ewropea minħabba l-allinjament politiku tagħkom. Iżda għal xi ħadd li jopponi il-President bħala stat li għandu situazzjoni differenti, jena da xieġri, xista jieġri l-reġun um, fl-Europa, per eżempju Katalonja. Iżda ħan nitkellem fuq il-politika fil kalifornia inti qed li tixtieq li tirbaħ il-konfidenza tal-ċittadini. Um, inti taħseb li ħatikseb il-konfidenza tagħhom meta tgħidilhom li huma freeloaders meta ikun hemm żieda ta' wieħed punt il-dollaru fuq it-taxxi. Iżda ma sibx li din ħaġa sabiħa li tgħid. Anke meta intom tindirizzaw il-politika tal-karbonju, naħseb li dubita xejn kemm qed naraw il- kumpaniji bħat Tesla li qegħdin jirċievu 4.9 biljun euro bħala sussidji fundati l-fondi għal-jom ġejjin mit-taxxi illi qed naraw illi um, din hija xi ħaġa mhix daqshekk tajba erba' minn kun kull għaxar din ta' Kalifornja din jgħixu fil-faqar 14.3% tal-nies fil-Kalifornja. M'għandhomx skont l-istatistika ta'kom bizziet rizorsi biex jaqdu l-bżonnijiet bażiċi iżda xorta waħda qegħdin iżidu l-politika ta'kom fuq il-bidla tal-klima tista' żid dan il-faqar mhux minħabba l-OECD jew ġnus maquda din il-politika tal-bidla tal-klima kellha l-iktar impatt fuq in-nies foqra. Allura jagħmel sens li jekk ikollok il-foqra li għandhom il- carbon footprint ta' 22.3 tonnellata u l-sinjuri għandhom eh, footprint ta' 57.8 tonnellata li intom qed introduġu din il-politika tal-karbonju li tikollha impatt iktar qawwi fuq il-foqra milli fuq is-sinjuri jiena nixtieq insaqsik naf li inti skur li tixtieq li t-proteġi l-ambjent bl-aħjar mod, iżda ma taħsibx il-politika li qed timplementa ħatejn lis-sinjuri iktar mill-foqra u l-foqra qegħdin ibatu ħafna iktar. Grazzi ħafna Revoli Lises. Grazzi ħafna Sur President Antonio Tajani nirringrazzjak tal-li tittin il-kelma. Naħseb li huwa privileġġ li jiena nitkellem fissem l-ikbar grupp politiku fil-Parlament Ewropew wara dawn iż-żewġ interventi. Żewġ kollegi u anke kollegi fil laqat qabel qalu li ħafna fl-Unjoni Ewropea jaqblu ma' President Trump. Iżda u jekk nirrappreżentaw 500 miljun persuna u jekk 10% tal-politiċi li rappreżentu daw il-500 miljun persuna jaqblu mas-Sur Trump tista' tgħid li iva qed ngħidu fuq ħafna nies forsi 50 miljun persuna huma ħafna iżda qegħdin nitkellmu fuq minoranza xorta waħda fil-kuntest tal-Ewropa. Iċ-ċermen tagħna Manfred Weber qal li meta ħana ratifikajna l-ftejm ta' Pariġi qal li l-bidla ta' klima huwa il-kompitu ewlieni tal-ġenerazzjoni moderna tagħna tal-politikanti. Meta l-President Trump iddeċida li jirtira il-firma tal-Istati Uniti minn dan il-ftehim, l-istqarrija tal-Survivor kienet li issa imis li l-Ewropa tkompli tmexxi dan il ftajm ta' Parigi minħabba illi dan huwa ftajm li għamel sens li jista' jgħin l-ambjent u l-industrija tagħna. U rrefera b'mod speċifiku wkoll għall kumpaniji u għall-istati fl-Istati Uniti u Kalifornija illi ħadnu dan l-impenn ġifieri intom tistgħu taddu dan il-messaġġ ukoll lill-kollegi fl-Istati Uniti li l-pożizzjoni tagħkom hija appoġġjata minn 90% ta' ċittadini Ewropej u rappreżentanti tal-Parlament Ewropew. U aħna qegħdin nagħmlu passi konkreti biex inżommu mal l-impenni tagħna. Palissa fis-sitta trilogu għadu kemm beda bejn l-istituzzjoni Ewropej fuq il uets u aħna deċidu fuq miżuri li jistaw jisaxħu l-ETS, li jistaw jwaslu għal-investiment fil-teknoloġija ta' użu ta' karbonju, eh, ta' ftit karbonju u dan ir-riżultati ħajkunu mħabbrin illejla u meta aħna smajna li kien hemm ċertu vuċijiet li ma kinux qegħdin jaqblu wkoll fuq dak li aħna deċdejna fuq il-karozzi żgur tistgħu serħu moħħkom li ħajkun hemm proposta ambizzjuża ħafna li aħna ddiskutejna fil-Parlament u fil-Kunsill jiena naħseb li proposta tal-Kummissjoni bażi tajba negozjati u għall-kooperazzjoni. Nixtieq li nisħaq ukoll fuq kwistjoni waħda li kienet diġà msemmija minn ħaddieħor, il-kwistjoni tal-avjazzjoni. L-industrija tal-avjazzjoni għandha sem żgħir fl-emissjonijiet, iżda jekk aħna ma neħdux azzjoni aħna naraw illi ħa tieħu koll sem industri oħra, jina kont xej dizappuntat minn Hillary Clinton minn tajja kienet segretarju tal-Istat u għalet li l-isforzi tagħna anzi ma għattaċ bis-sejt approach għal l-isforzi ta' ħidma tagħna, għedin naħdmu qegħdin naħdmu flimkien u nixtinġbu l-kon attenzjoni għal dan il-punt minħabba li li li dan huwa punt mhux daqshekk kbir iżda l-emissjonijiet għadin jizdidu, għadin jizdidu u jirdupjaw kull 10 snin ġifiri. Aħna rridu nieħdu azzjoni anka fuq dan, grazzi. L-onorevoli Dalli. Grazzi ħafna, Sir President, u grazzi għal darboħra li l Gvernatur Brownie mux ħansaqsik mistoqsijiet, minħabba diġa kelli l-opportunità li nsaqsik mistoqsijiet iktar kmin meta il tajna matul laqa oħra u naħseb illi jekk inti tiġbor ħafna mistoqsijiet imbagħad ikollok toġibhom kollha mhux dejjem ikun faċli. Allura jiena nixtieq illi naqsam miegħek l-opinjoni tiegħi fuq COP23 u anke fuq ir-rwol li jiena naħseb li għandhom il-bliet u r-reġuni iżda b'mod partikolari l-rwol li għandhom il-kumpaniji l-industrija kif ukoll partijiet interessati oħra. L-ewwel qabel kollox jiena naħseb li l-COP23 huwa verament hija verament opportunità tajba ħafna jekk aħna nixtiequ li mmexxu l qudiem l-azzjoni fuq il-bidla tal-klima. Issa li għattilkom dan naħseb il-kontribuzzjonijiet nazzjonali li kienu prezentati wara Pariġi għandhom ikunu implementati u kulħadd għandu juri minnaħa tal-livell nazzjonali qed jintlaħaq progress tajjeb ġifieri tu naraw li verament qed nagħmlu differenza anka fil-pajjiżi. Differenti issa biex niksbu dawn il-bidliet, il-pajjiżi għandhom jippreżentaw il-miżuri nazzjonali tagħhom u jridu jurru kif dawn jistgħu jikkontribwixxu għatnaqis tal-emissjoni tal-gas ta' fett. Serra, zdantom, inti taf iktar minni li minħabba l-Istati Uniti irtiraw il-firma tagħhom minn pajjiżi oħrajn li mhumiex lesti illi ġorru parti ikbar mill-pis, mir-responsabilta ta' tnaqqis tal-emissjonijiet. U għet nara illi aħna issa rridu nkollna dialogu bejn ir-reġuni anke fl-implementazzjoni. U naħseb li COP23 tista' tkun okkażjon fejn aħna nistgħu nilħu ftehim fuq il-prinċipi ġenerali li jistgħu ikunu eh, ta' rabta ta' bejn il- setturi differenti kollha tal-ekonomija, iżda aħna rridu naraw jekk COP23 u wix ħajwassal għal l-arfien tal-inizjattiva mill-reġuni mill-billi bliet u settur privat bħala parti mill-azzjoni kontra l-bidla tal-klima aħna rridu niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni bejn ir-reġuni, bejn l-istati u bejn il-partijiet interessati u li bekk naġlu l progress ħalli jkollna ekonomija aktar sostenibbli. Naħseb li dawn ma kwistjonijiet importanti li rridu nindirizzaw u dwarhom aħna rridu navvanzaw iktar minħabba li l-ġrida kontra bidla tal-klima mhijiex biss kwistjoni ambjentali din tmur id fit ma' akkompanjament għal kumpaniji li jistgħu jagħmlu profitt. Iżda biex nagħmlu hekk rida tajba u viżjoni fuq perjodu twil ta' żmien huwa importanti ħafna għandna bżonn ta' ftehim ta' Pariġi tajjeb, għandna bżonn li aħna nilqu dawn l-anijiet, għandna bżonn li aħna naraw li nsibu opportunitajiet u naħseb illi mhux biss il-gvernijiet iżda il-lokalitajiet kollha il-kumpaniji il lokalitajiet kollha il kumpaniji U l-partijiet interessati jistgħu jiltaqgħu flimkien jaraw li l-COP23 jista' jkun l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nibdew nimplementaw dan il-qafas. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Bilbaw Barandika. Grazzi ħafna war nofsinhar tajjeb, grazzi kbira wkoll lill-Gvernatur tal-li hija tawwek ħalli jitkellem manna l-koll. Jiena naħseb li meta smajtek vera kienet xi ħaġa sabiħa ħafna u ħatnif speċjalment wara illi e, smajna bl u pożizzjoni differenti li ħas sur Trump. Aħna ħadna gost li inti semmejt e, reġuni jiena mir-reġun tal-Bask u mis-sena 2016 il- reġun tal-Bask jissiħe fil ftajim ta' Pariġi. Ġifiri aħna ħadna impenn u kompromess biex nimplementaw pjanijiet konkreti ħalli bekk ikollna mudell ġdid li huwa mudell sostenibbli naħseb illi mill-istnaħa tal-istituzzjoni ta' Ewropea aħna ilna naħdmu biex din il-bidla tal-klima aħna nkopruha u anke fiħda l-ekonomija ċirkulari. Din hija xi ħaġa li tista' twassal għal ħolqien ta' opportunijiet ġodda ġejjin fuq ir-riċiklaġġ. L-użu naħseb li f'dan il-kuntest għandna xi ħaġa importanti ħafna li jridu ngħidu. Għalina wkoll issa jien ma nsibx li għalfejn nidħol fl-ispjegazzjonijiet. Maħabba li dwar dawn l-ispjegazzjonijiet smajna biżżejjed iżda xtaqt li nsemmilek xi ftit affarijiet. L-ewwel xi ħaġa li aħna ddiskutejna bosta drabi, l fracking Inti x'taħseb fuq il-fracking? It-tieni net. Aħna ħdimna wkoll fuq il-ftim kummerċjali mal-Istati Uniti. Inti taħseb il ftim kummerċjali ta' bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jistgħu jgħinuna ħalli bekk aħna inkopru din it-teddida klimatika, jiena minnaħat jgħin nistgħu naraw li aħna id-defendejna dan il-ftejn kummerċali. Iżda naħseb li din hija xi ħaġa verament interessanti biex aħna nkomplu navvanzaw flimkien. U apparti minn hekk dan il-ftejn kummerċali li qed ikun f'dan il-kuntest, prodott f'dan il-kuntest, Naħseb li nistgħu naraw li aħna qegħdin nagħmlu ftehim anke mal-Ġappun li qed inħarsu anke lejn ir-relazzjoni mal-Indja ma taħsibx li dan jista' jenna dan jista' jiżviluppa b'mod pożittiv jew inkella jista' jwassal għal passi lura fil-kuntest tal-bidla tal-klima u l-programmi li jistgħu jkunu implementati. Ma parti minn hekk lilek bħala gvernatur ukoll tal-Istat tal-Kalifornja, x'taħseb fuq il- il-ftajim ta' Pariġi. Skużani, l-ħanet laqza fi sittawna f'sajkolli nkun emmek bandoħra l-avvenimenti uħruħat ma jista imur emmek floki. L-onorevoli ek. Gvernatur Brown, jiena nixtieq illi nirringrazzjak għall bilanċ impressjonanti ħafna fuq dak li għed fuq l-emissjoni tal-gassijiet b'effett serra. Jiena pal kollega kamp nixtieq ngħidlek ċertu affarijiet, nixtieq nkun naf kif aħna qegħdin naraw dan kollu anke fuq it tnaqqis tal- Eh, gassijiet b'effett serra, aħna naħsbu illi qegħdin nitkem fuq 15 sa 18 fil-mija li huwa parti importanti anke mis-settur tat trasport. Qegħdin nitkellmu fuq zida ta' ta' temperatura ta' inqas minn 2 gradi Celsius dan jista' jwassal għal tnaqqis ukoll ta' gassijiet li jistgħu jkunu taħsara bħal metan fil-tendenza li għandna bħalissa preżenti dan huwa marbut u dan kollu naħseb il-konsum tal-laħam sas-sena 2050 jista' jiżdied u ħajkun diffiċli illi niksbu dawn l-anijiet u naħseb illi anka l popolazzjoni tal-baqar li huma responsabbli għal dawn l-ambizjoni tal-metan nixtieq nkun naf jekk intom biex qed tippjanaw ċertu miżuri biex tnaqsu l-effetti tal-konsum u produzzjoni tal-laħam. E kif għamlu r repubblika taċ ċina Peking jixtiequ illi fit-12-13 sena li ġejjin inaqsu l konsum tal-laħam bi 30% fil-mija forsi intom qed taraw illi dan huwa bilanċat bil-fatt li hemm ħafna impjanti ta' produzzjoni ta' enerġija li jaħdmu bil-faħm xorta waħda. Issa jekk ħajkunem hemm is-summit li jmiss San Francisco, jekk ħajkunem hemm proposta ambizjuża naħseb li din tista' tkun ukoll xi ħaġa li tista' tiġġel kontra t-tisħin tal-pjaneta jiena naħseb li n-nies iridu nsaqsuhom x'inhu l-iktar importanti jekk hux ħanżommu ċ-ċiviltà kif inhi bħalissa jew nkella li jkollhom biċċa ħan fuq il-platt. Jiena naħseb li din era mistoqsija li rridu insaqsu għandhom mhux taħsbu fuq din l-idea, Governor Brown. We need to respect the timing because there are Iva, noqogħdu attenti għax għandna tmien kelliema oħra. U jekk ġobkom rispettaw il-ħin allokat lilkom, l-Onorevoli Pedicini. Nixtieq ringrazzjak President fil-qosor ħafna Tkellimna ħafna fuq emissjonijiet illi għamlu parti mill proċessi ma nixtieq nitkellem fuq is-sussidji għal fossil fuels għax dawn il-sussidji huma ta' xi 300 biljun dollaru kull sena, ġifieri iktar mill ispiża għas-saħħa. Ħafna jitkellmu fuq dekarbonizzazzjoni imma ftit li għamlu ġdida kontra dawn is-sussidji bħalna u pereżempju Eh, eh, Franza miljun u nofs biljun, il-Ġermanja 5 biljun u il-Kalifornja fejn jinvestu fuq l-enerġiji illi jġeddu eh, imma jina niġi mill-nofsinhar tal-Italja reġjun fos l-iktar foqra u għalhekk nittamaw illi inti tkun alleat tagħna. L-esperjenza tagħna turina fejn hemm żejt m'hemmx hemm biss il-faqar. Grazzi ħafna hemm talbiet oħra għal min sa jitkellem iktar imma mbagħad il-gvernatur eh, ovvjament se jkun hemm ftit nies preżenti hawnhekk, jiġifieri naqsu ftit il-ħin allokat minnkom aħjar għal kulħadd l-Onorevoli Fleckstein. Sur President, Governor, Gvernatur Brown, jina minix politiku ambjent, ambientali, iżda ħan nitkellem fissum il-partit tiegħi jiena ftit xurilu meta saqsejt l-Washington State Department xiġri li kieku il-President Trump jikkanċella l-firma ta' stati Uniti. Għallu li, li ma jafux iżda hemm distanza emotiva żgur u din żgur tista' tikber bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Naħseb li dan għandu xejn x'aqsam, anzi mhux biss x'jaqsam mal bitla tal-klima, iżda anka ma' ċertu fatturi oħrajn anka fuq il-ftejim ta' l-Iran. Din id dan distanza emotiva verament tasibni jekk jiena niftakar li fl-ħar ta' snin 50 meta kont għadni zazuh, għadni għad nikber f'Berlin, jina ma kontx nistan immaġina li id-dinja ħat nbidel daqshekk iżda fl-istess ħin ma nbidliċ daqshekk u naħseb li xi ħaġa verament li tbeżani meta nara li l-Istati Uniti rteraw minn dan il-ftehim u naħseb illi il-liġi ta' l-armi tan-nar ukoll din xi ħaġa illi tamilna ċertu kor illi fil-fat hemm ħafna politiċi fl-Istati Uniti illi jaqblu wkoll u jqarbu ktar il-politika tagħna għos li inti L-Onorevoli Besserra. <coughs> Grazie, Signor Presidente, and e, mm, Governor. Grazie, President, grazie, Governatura Brown. Inti isek xi saċerdot o li tippritka waqt li l-ekonomiji tagħna dak li għandhom bżonn Sansun illi ineħħi iħott it-tempji. President Trump issu Sansun għax in-nies huma mħasbin mhux fuq it-tibdil fil-klima imma fuq l-impjiegi u ma tistax jekk tkun xjentifiku lek ma jkollokx sussidju mill-gvern jekk int ma tagħmilx parti mill-setta eh, tiegħek u għalhekk qegħdin naraw it-temperaturi ta' CO2 qed imorru e, bil-kontra minn flok pala korrelazzjoni u għalhekk mhux jien qed ngħidu imma dak li għadu kemm għal Patrick Moore li kien il-president ta' Greenpeace. Imma naħseb e, jgħidu li jridu hawnhekk fuq il-tibdil fil-klima imma fl-2007 anki l-IPCC wissa illi ma rridux nirkonoxxu li qegħdin nittrattaw f'sistema kaotika u għalhekk il-protezzjoni dejjima eh, miex possibbli biex inħarsu l-istati membri miex arroganza din mill-komunità xjentifika nemmen illi anki il-movimenti ta' silċ fit tramontana u koll u wkoll eh, u qed iħoss din sara ħsara imma m'hemm xejn x'aqsam mal-karozzi għax ma jesistux il-karozzi hemmhekk forsi xemx imma mhux biss il-CO2. U anki anki fl-epoka ta' Galileo l-maġġoranza kienet kontriħ, ma nistawx mor mal-maġġoranza għax il-maġġoranza tajtek, għanna mħasbin illi jintilfu ħafna postijiet tax xogħol. Din tal da ta' tisħin fil-klima hija biss ħaġa li tiġi minn dawk li jixtuq jagħmlu l-flus. Il-Onorevoli Farija, grazzi ħafna li qiegħed hawnhekk Guvernatur Brown Fosna. Jiena mhux mistoqsijiet għandi imma punt ta' attenzjoni biss. Fil-konferenza tkellimt fuq ir-regoli tal-Kalifornja fatturi klimatiċi, ħafna nies li eh, mitu l-kultura, il-bdiewa, l-industrija, eċetera. U inti tkellimt fuq il-gvern federali eh, dawk l-4 biljuni għal eh, rikostruzzjoni wara d-diżastri se jkollna sena rekord fil-Portugal pereżempju dawn l-aħħar snin kienet rekord ukoll imħabba in-nixfa li kien hemm u n-nirien traġiċi fis-sajf kif ukoll f'Ottubru anke f'Kalifornja stess kien hemm miljuni ta' ettari li ġew meqrudin maħruqin. Dawn iż-żoni protetti, foresti, illi wkoll inħarqu. 5% tal-Portugal kontinentali ġie il qut iktar minn mit persuna tilfu eh, ħajetom mijiet midruba mħabba din nixfa ta' kull sena ħafna kumpanniji mill-quta u spisa ta' 12 il-biljun euro iġifiri biss il-ġebla ma nħarqitx. U għalhekk dan huwa kollu marbut ma' tibdil u ma' tisħin fil-klima. U għalhekk Din hija ħasra ngħid biss illi Trump ma setax jara l-evidenza waqt il-responsabli ta' ġus maquda għat tibdil fil-klima għalli riski dejjem qed jiżdiedu. Il-persuni qegħdin isofru qegħdin ebatu, u għalhekk għandna bżonn nagħmlu fermi iktar għandna bżonn naġlu maqudin u nollu l-livell ta' ambizzjoni tagħna u ngħaddu għall-azzjoni allura su gvernatur għanna bżon nġidu kontrat tibdil fil-klima, missjoni komuni tagħna kif għattint. Imma, għed nitkellem fuq ċittadini Ewropej, x'nistgħu nagħmlu bħala ċittadini bħala sforz biex innaqsu l-emissjonijiet tagħna u ntejbu il-level taħija taħja tagħna waqt inti tagħmel parti mill-pajjiż l-iktar li nġezz u qed naraw il-kli li tisħin dejjem jiżdied, naraw il-konsekwenzi u aħna inkomplu li intkom tkomplu ma tagħmlux parti minn dan l-isforz kollettiv dan huwa importanti jekk nixtiequ futur dejjem għal kulħadd. U għal COP 23 hemm bżonn ikollna it-tama u għalhekk grazzi tal-impenn tiegħek, determinazzjoni tiegħek sur gvernatur. Hemm bżonn ngħidu li d-dinja kollha illi mhux Washington biss tot u hemm bżonn li tajba tiegħek Iva, iva, qed nagħlaq, President. Qed nikkonkludi. Hemm bżonn illi nikkonvinċu lil Trump li biddel il-fema tiegħu. Forsi il-President Trump ma jiġix elett mill-ġdid. Onorevoli Briano, grazzi ħafna President sur Gvernatur. Żewġ affarijiet huma l-sfidi kbar tagħna l-immigrazzjoni u l-ambjent u żgur mhux forsi ma naħsibx li għandna bżonn nilqawhom billi nibnu il-ħitan il jew eh, nċudu r-realtà. Dawn huma żewġ sfidi ma' xulxin diġà naraw il-flussi migrazzjoni imħabba tibdil fil-klima lek apprezzajt ħafna l-approċċ ġenerali tiegħek għal dawn il-problemi ambjentali u soċjali għandna bżonn ikollna perspettiva globali fuq ħafna suġġetti għandna bżonn mudelli politiċi ekonomiċi u teoretiċi il-ġodda illi uh, illi kun ħeġuna u jimmiraw fuq risorsi u sim ta' risorsi iktar ekwu. It-tibdil fil-klima għat narawħ, għat kullħat għat jaraħ, anki jekk hemm dawk illu jieċduħ, għadin naraw anki dan l-aħħar rapport tal-White House. Imma anki jekk Trump ikompli jieċħat u għalek il-kop 20 opportunità ta' deb u aħna kontenti ħafna li inti ma' gvernaturi u eh, amministraturi lokali tipparteċipaw f'din il-kop 23 biex turina illi Stati Uniti u kol hemm irrieda biex naġixxu. Ma tkellimniex ħafna u nixtieq tkun taf kif taħsibha int fuq l-Ewropa tal-ekonomija ċirkolari jista' jkun mod biex nilqaw ukoll l-ekonomija tradizzjonali forsi ntuha lenti ġdida. Grazzi ħafna. Grazie Presidente. Eh, Kienge. L-Onorevoli Kienge, iva, grazzi ħafna President, grazzi Governatur eh, Brown ħafna nies ilhom Eh, jitxaqalqu għal opportunitajiet ġodda jew biex jaħarbu mill-faqar jew mill-persekuzzjoni u oħrajn imħabba l-effett ta' tibdil fil-klima dawn huma r-rifuġati klimatiċi. Dan jina rajtu l-Oċean Paċifiku fejn pereżempju gżejjer Fiji ta' Vanuatu fl-Afrika fil-lag Ċad fejn it-tibdil fil-klima qed jinħass u sur governatur jiena ħadd dawn il-klim dekrazzjoni ta' New York fej kien hemm il-mexxejja kollha eh, l-sena li għaddiet. Iġifiri, rabta li hemm bejn il-erda, il-ambjent soċ-ekonomiku u tibdil fil-klima ma kol marbutin ma xurxina raw il-konsekwenzi fi dawn ir refugġati klimatiċi naf li ma għandix bżon nikonvinċik imma l-president tijak u bħalu illi komplu jlaħmu din il-klima ta' eh, eh, ta' tħassib u ħafna nies illi jħarbu minn dawn l-elementi ambjentali estremi aħna niġildu kontra l-prekonċetti u naqasna informazzjoni tajba nixtiequ li jkollna stat bħal tiegħek ta' Kalifornja illi huwa oppost e, ċaħda ta' Trump. U għalek nixtieq li inti tkun l-alleat tagħna biex ikollna bażi legali għal rifuġat ambjentali fil-patt globali ta' migrazzjoni illi se jiġi iffirmat settembru tal-2018 u se jkollu strumenti ta' approċċ ġenerali fid-dawl tal-fenomenu tal-migrazzjoni. Nawguralek xoqad sbieħ għal laqa tal-mexxejja fuq il-klima illi l-istat tiegħek se jospita il-sena eh, diħla. Issa, is-sur Tanok. Grazzi President, su gvernatur jina mal-maġġoranza jina dispeċina ħafna il-irtira il-President Trump eh, mill mill-ftejim ta' Parigi, ma kif għal xaħat forsi erba' snin oħra ma jkunx president ma ta' jibda, imma hawnhekk fil-Parlament nafu sew il-konsekwenzi devastanti li huma mbassrin għal l-Afrika subsaharjana u l-pressjonijiet migratori kif intqal se nivvotaw fil-kumitat tiegħi fuq il-kunċett ta' Eh, rifuġat klimatiċu li huwa kunċett kontroversjali nafu wkoll il-gżejjer li qed jerqu fil-Paċifiku ma tantx smajna però fuq il-konsekwenzi negattivi fuq l-Istati Uniti tal-Amerika. Inkom tistennew li jkollkom iktar flussi migratorji pereżempju mill-Amerika tisfel, l-agrikoltura tagħkom se tkun mill Kif se tiġraw iktar elettriku nukleali, iktar fracking biex ikolkom il-dawk li karozzi u il-sistemi tal-air conditioning li huma tant popolari f'Kalifornja fejn fil-passat kelkom il-blackouts, iġifieri ma kelkomx l-iktar dawn, inqatat l-elettriku, iġifieri dawn huma kollha mistoqsijiet għalik sur gvernatu. Okay, thank you very much. Governor Brown, you have the floor, not only for two minutes. Issa, Gvernatur Brown, tista' tikkonkludi inti. Ma naħsibx li intom qed tistennew li wieġeb dawn mistoqsijiet kollox veru. M'għandniex biżejjed ħin, żgur. Iżda nafu li l-air conditioning qed isiru iktar effiċenti u d-djar tagħna qed ikunu iktar orjentati favur bidla tal-klima minħabba li aħna qegħdin nibnu id-djar tagħna b'mod illi ikkunu nistgħu nużaw l-elementi naturali ħalli bekk inkunu nistgħu nimminimizzaw kemm għandna bżonn arja kondizzjonata. Iva ħafna migrazzjoni. Kalifornja għandha 25% tan nies tagħha li huma imwielda fil-pajjiżi barranin. U uh, ħafna min-nies li qegħdin uh, jaslu fil-Kalifornja ħafna minnhom qed jiġu mingħajr permess iżda minn dan kollu qed naraw l-ekonomija ta' Kalifornja qed tiżdied ħafna iktar malajr mill-medja u qegħdin nadottaw ħafna mill-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra u aħna naħsbu li dan ħajkun verament affettwat mill-klima u jiena naħseb illi dan hija xi ħaġa li verament smajtkom titkellmu dwarha u qed nieħu gast ħafna li hemm ħafna mir-Renju Unit illi eh, intom nies malma ħafna tafu tkellmu bl-Inglis tajjeb ħafna, iżda naħseb li jett verament eh, tikbu biki tal kukkudril għal foqra ma verament ma t-konvinċu li xejn, eh, ġifiri, onestament. Rridu nirrispettaw lil dan il-mistiden tagħna onorevoli Jien mhux eh, konċet nitkellem fuqek direttament, imma jekk trid nista' nirreferi għalik direttament ukoll kont qed nikludik, imma mhux li fuqek direttament kont nitkellem. Insomma, jiena naħseb li xi ħaġa pożittiva illi inwieġeb b'mod intelligenti għal dawn il-kommenti kollha u mhuwiex daqshekk faċli u iktar ikkumplikat minn hekk. Jina naħseb li intom kollha tkellimtu le, t-tuxni l-opinjoni tagħkom, mela issa jiena nista' nieħu di l-opportunità biex nitkellem u naħseb li għalhekk għandna kulħadd opinjoni differenti, kulħadd jista' jesprim l-opinjoni tiegħu. Fil-Istati Uniti wkoll ma tantx eh, mhux dejjem naqblu fuq kif ħa eh, insolvu l-kwistjonijiet u għanna l-vot tal-maġġoranza u nużaw. U din hija xi ħaġa li verament eh, tqanqlilna ħafna sfid minħabba illi aħna nafu illi problemi, iżda kif qal ħaddieħor aħna xorta waħda tfadlilna ħafna affarijiet x'namlu, ġifieri illi aħna nibdew b'kunsens tajjeb ħalli navvanzaw din xi ħaġa illi hija verament diffiċli u naħseb illi dawk illi tkellmu wkoll anka kontra l-azzjoni serja tal-klima naħseb illi Et wassal għal fatt li qed naraw li hemm maġġoranza ta' xjentisti li jitkellmu fuq dan l-impatt tal-klima naħseb li dini hija xi ħaġa li hija reali intom tistgħu tikkritikaw ir-rapport tal-IPCC u tgħidu illi dawn ix-xjentisti kollha din kunu mħalsa biex jgħidu dan kollu iżda jiena naħseb illi l-verità hija li kull katalgu tal-komunità xjentifika turi u tipprova li l-bidla tal-klima hija xi ħaġa li qiegħda tiġri fil-verità hija reali u nafu li qed ikollha impatt qawwi wkoll. U din hija xi ħaġa li mhux biss għandha tikkonvinċikom minħabba eh, nafu li intom għandkom twemmin differenti, forsi ftit minnkom iżda nħogos li inti semmejt twemmin tijak, maħabba li dan jindika kemm għandna problemi kbar ukoll fl-Istati Uniti, fl-Ewropa u fil-pija tad-dinja. U għalhekk naħseb illi xi ħaġa li rridu nkunu spontanji fuqha, rridu naraw kif, kif nistgħu insolvuha. Naħseb illi e, anka fil-komunità xjentifika u e, fil-gvern aħna rridu verament nkomplu naraw x'inhija il- xinu ma l-provi anka l-amministrazzjoni ta' Trump, aħna nafu illi dan il-rapport verament jgħat jgħajt il-kontra ta' dak illi intom edin tiċdu għawek u ta' dak illi intom tajdu ġifiri anka nista Trump ħarġu b'dan il-rapport. Iżda ma kienx dan kien xjentist rispettat bil-kredenzjali tiegħu u jgħat jgħid l-istess ħaġa li qalu l-IPCC. Ġifiri jiena naħseb li dan id-diskwit żgur li ħajkompli iżda fortunatament naħseb illi iċ tal-bidla tal-klima hija xi ħaġa li qiegħda tonqos għalmenu ħassejta hawnhekk u anke naħseb li ngħid l-istess ħaġa tott anke l-Istati Uniti, anke bil-fatt illi m'hemmx biżejjed eh, attenzjoni li qed tingħata għal dawk in-nies li qegħdin jiġħdu li verament tal-bidla tal-klima, aħna naħsbu li hemm iktar attenzjoni għal fatt li verament qed tiġi l-bidla tal-klima rridu nagħtu attenzjoni partikolari. Issa ħaġa oħra fuq eh, l-annimali, produzzjoni tal-laħam, kultivazzjoni tal-annimali, jena trobbijanzi tal-annimali, jena naħseb illi dawn l-allegazzjoniet huma serji ħafna u iva nafu li hemm ħafna missjonijiet li ħirġa minn din il-produzzjoni tal-metan, karbonju. Eh, Tibes jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li verament għandhom impatt qawwi u aħna nistgħu innaqsu dawn l-emissjonijiet li jaffettwaw il-klima ħallibek nistgħu ikollna iktar ħin u opportunità biex innaqsu il-gassijiet ta' effett serra ta' CO2. Iżda minn flok aħna nitfaw, nidpuntaw subajna fuq il-hamburger jew fuq il-truck, il-mod ta' kif ħansolvu problema tal-bitla tal-klima naħseb li hija xi ħaġa illi biex insolvuha għandna nispeċifikaw l-inizjattivi iżda mhux biss naħseb li rritu ikollna għan ġenerali mbagħad għabbażi ta' dawn l-għanijiet ġenerali nadottaw na nadattaw il-politika l kull settur. Jena naħseb illi anka fis-settur ta' dbaħir, per eżempju, rridu inkomplu b'mod sistemiku, b'mod ġenerali. Ħallibek kulħadd ikun jista' jażel u xiex jew ix tikol. Eh, Iżda jekk aħna ħan niftemu u fuq l-anijiet li jistgħu jkunu verament infurzati, konna mandat li jista' jenna naqsu l-emissjonijiet fuq livelli li kienu miftema ħalli bekk ikun hemm ir-riżultat ta' eh, emissjonijiet zero sa' sena 2050 u nkella anka qabel, naħseb li nkunu nistgħu nsibu metodi ta' kif nistgħu konna opportunità ħalli naħdmu fil-qafas ta' dawn restrizzjonijiet kolla, kollha, però jiena naħseb li mhix kwistjoni ta' astinenza ta' tal-laħan per eżempju jew ħaġa oħra naħseb illi l-innovazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna u li tista' tenna niksbu ħafna iktar binqas riżorsi naħseb li dak li jista' jippermettilna li aħna nipproduċu eh, ċertu prodotti industrijali dan hija jonqos minħabba l-żieda tal-informazzjoni meta mqabbla mill-materja mal-materja prima disponibbli aħna lesti u kapaċi illi naraw li l-footprint tagħna tkun inqas qawwija minħabba l-innovazzjoni, minħabba t-teknoloġija l-ġdida, minħabba l-skoperti xjentifiċi. U anke fil-Kalifornja aħna qegħdin innaqsu l-gassijiet ta' fett serra, għandna ħafna programmi politiċi tal-klima li huma aggressivi ħafna l-ekonomija tagħna baqgħet tikber mill-aħħar periodu ta' reċessjoni aħna dik kien hemm rajna li kien hemm xi 2.5 miljun eh, post ta' xogħol ġdid permezz tal-intelligenza permezz ta' eh, viżjona tagħna aħna nistgħu nadattaw l-impatt li qed ikollna. Dan mhux ħajsir mill malada żgur. U mhux ħajsir mingħajr ftehim, aħna mhux ħanisfurzaw xejn fuq ħadd din nagħmlu kollox permezz ta' proċess demokratiku li jista' jippermettilna li aħna nilqu l-għanijiet Eh, tagħna. Din hija xi ħaġa li nistgħu niksbuha jekk eh, niftehmu fuq dawn l-affarijiet. Naturalment is-sussidji tal-karbon jridu jitnaqsu anke kwistjoni kummerċjali. Kien hemm ċertu diskwit anke fuq il-livell kummerċjali nafu li hemm min eh, ħallas 20 dollaru jew 30 dollaru fis-sija u fil-Messiku pereżempju hemm min iħallas xi dollaru nofs issija jiena naħseb li dawn id-differenzi huma problemi kbar huma sfidi aħna ma nixtiequx li nibnu ħitan u barrieri, iżda nixtiequ li noħolqu sistema li taħdem tajjeb għal kulħadd. Iżda f'dan il-kuntest jekk ħajkun hemm min ħajdinna ma nagħmlu xejn fuq il-bidla tal-klima mhux is-sinjuri illi ħajbatu il-biljuni ta' nies li ħajbatu verament ħajkunu ħafna nasab li l-impatt soċjali li ħankomplu b'din eżagġerazzjoni tal-użu tal-karbonju ħajwassal għal distanza kbar bejn dawk li huma disprati, foqra u qed imutu bil-ġuħ li huma verament mijiet ta' miljuni madwar id-dinja jiena naħseb li m'għandniex nisbaljaw minħabba li l-konsegwenzi huma verament tampat kbir fuq eh, ċittadini kollha jiena naħseb li jekk ma nagħmlux l-affarijiet kif suppost, is-soċjetajiet tagħna ma nkunux nistgħu immexxuhom sew u ħajkollna problemi kbar ta' klima li saħnet li ħatnaqqas il-produzzjoni agrikola li ħażid il-mart tropikali. Żieda fil-livelli tal-baħar, dawn affarijiet li diġà qegħdin jiġru. Dawn l-aħħar 20 sena pereżempju kellna l-iktar temperaturi għaljin. Il-gassijiet ta' effett serra, tliet partijiet għal kull miljun iktar għoljien. Hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza. Iva, żgur, intom ekkettu naqbel ma'kom, hemm ħafna nuqqas ta' ċertezza jekk ħatejdu li ma nemnuhomx li ċjentisti u ħanibqgħu nazzu rasna. Nasib li dinja xi ħaġa li verament tista' tkun ta' riskju u ngħidilkom dan ukoll. Il-bniedem u l-seta ta' nanoteknoloġija, l-inġinerija, l-armi nukleari, dawn il-proċeduri kollha industrijali nafu li l-bniedem ikun iktar b'saħħtu jekk ikun eh, maqud fi grupp naħseb illi verament għandna ħafna iktar teknoloġija u din is-seta tal-bniedem tista' tkompli tiżdied. Iżda fuq uh, il-kontroll nistgħu npoġġu fuq nfusna din hija xi ħaġa li hija importanti wkoll. Għalhekk Martin Rees mir-Renju Unit xjentist qal li l-opportunità li aħna nibdew naddu seklu 21 u ta' 50% u jena naħseb li dina xi ħaġa li rridu nirriflettu fuq naħseb l-azzjoni tal-individwu hija importanti ħafna rridu niftemu fuq dan l-affarijiet rridu neħdu passi prattiċi u apparti minn hekk dan rridu nagħmlu f'perjodu qasir ta' żmien. Il-COP 23 verament hija okkażjoni importanti ħafna jiena kont frio fl-1992 meta deċidejna fuq il-qafas tal- ta' dan kollu kien hemm ħafna ottimiżmu wkoll issa qegħdin hawnhekk ħafna snin wara din l-okkażjoni hemm ħafna nies illi ħafna pajjiżi li mhux qegħdin jagħmlu sforz u qed naraw illi l-provi xjentifiċi qed ikomplu jiżdiedu qed naraw illi l-umanità ħadbati irridu naraw kif se nivvanzaw. Jiena naħseb il-bidla tal-klima mhix l-unika problema li aħna għandna kif E, e, semma il-bomba nukleari jekk verament tintefa jekk verament tintuża din ħatħolqilna problemi kbar. Naħseb iżda li aħna din noqogħdu daqsxejn lura għeddin naħsbu li l-affarijiet mhumiex daqshekk gravi minħabba li hawnhekk f'din il-kamra jidher iżda naħseb li hemm ċertu affarijiet ma nistgħux nraġġawhom lura il-ftehim ta' Pariġi kien verament pass importanti fid-direzzjoni tajba illi jista' jenna sabiex niddiriġu l-enerġija tagħna. COP 23 ħajkun il-pass li jmiss li rrid nistgħu nieħdu COP 24 wara, ġifieri jiena nappellalkom milli rridu nieħdu bis-serjetà il-provi xjentifiċi il-pass importanti li jmess li rridu nieħdu jekk nagħmlu hekk ħajkollna pjaneta illi ħajkun qed jitmexxa aħjar minn dak li għandna bħalissa u anke jekk aħna nsegwu rakkomandazzjoni ta' dawk illi eh, qegħdin jgħidu ejja ninsew kollox din mhix problema jiena naħseb illi le m'għandniex nagħmlu hekk minħabba li għandna problema kbira għandna tweġibiet għanna possibilità ta' li nerbu dawn il-problemi bit-teknoloġija, għanna bżon ta' eh, karozzi li jatmu bl-idroġenu illi umu ħafna nqas milli umu l-lum u naħseb li għanna bżon ta' ħafna affarijiet oħra u dawn huma l-għanijiet tagħna hemm bosta miżuri li nistgħu nimplementaw u għadin eh, nanalizzaw bħalissa din nonfqu ħafna flus fuq l-entertainment u naraw min qed jirbaħ li ma tim qed jirbaħ, iżda nafu l-umanità tista' tbati u naħseb li hawnhekk għandna numru ta' eh, aħna nies li għandna tarif u għandna seta' wkoll nagħmlu xi ħaġa fuq dan kollu ġifieri jiena naħseb li nistgħu nikkombinaw il-politika ambjentali mal-progress ekonomiku. Iżda dan ma nistgħux nagħmluh mingħajr il-bażi xjentifika mingħajr l-erfu mingħajr il-kooperazzjoni għalhekk jiena dan li nappellalkom illum. Intom Eh, fl-Unjoni Ewropea qegħdin tagħmlu ħafna iktar minn dak li aħna għamilna fl-Istati Uniti, forsi iktar minn dak li qed tagħmlu eh, nagħmlu f'Kalifornja, iżda il-koll nistgħu nagħmlu iktar jekk aħna nkunu nistgħu inħarsu which in which lejn il- verità nafu li hemm bosta tweġibiet li aħna nistgħu eh, nimplementaw toġibit li inna niddiskutu, ma nasibx li issa noqodu noqogħdu lura. Wasal il-waqt li nkunu qalbina, li nkunu kreattivi fl-azzjoni tagħna u l-Unjoni Ewropea tista' verament tkun minn ta' qudiem sabiex tmexxi din it-tip ta' politika l-Unjoni Ewropea tridu jew ma tridux ħadd influenzaw l-bqija tad-dinja anke l-Istati Uniti jiena naħseb li intom qegħdin tagħmlu ħafna, mhux forsi kulħadd jaqbel ma dan li qed ngħid, però jiena naħseb li mixin tajjeb. Ejja nkomplu sejrin hekk. U ma noqodux naqtaw qalbna minħabba illi forsi mhux qed nagħmlu karozzi tajbin li jistgħu jgħinuna l-iktar. Hemm ħafna metodi differenti li jistgħu jgħinuna nilħu l-anijiet tagħna u ħajkun hemm metodi differenti li jistgħu jgħinuna wkoll niksbu eh, soluzzjoni għal problema din hija d-demokrazija, iżda ma nistgħux nordnaw dan kollu, nimponu dan kollu, aħna rridu nkunu konvinċenti bil-politika tagħna, rridu nikkonvinċu lilna nfusna biex immorru lilin minn dak illi kien mifhum ma naħseb li nista' nieqaf hawnhekk irridu nieħdu il-pass li jmiss rridu nagħmlu iktar minn dak li qed nagħmlu bħalissa u hawnhekk madwar din il-mejda hemm numru ta' nies li għandhom seta importanti li jistgħu jagħmlu ħafna biex l-Ewropa tibqa' mixja fid-direzzjoni tajba. Iva, hemm mistoqsija oħra mis-Sur Peter kien żball tiegħi Eh, grazzi, President. Gvernatur distint, nixtieq nifraħlek għal din eh, l-Alleanza fuq il-klima u nawgrali kull suċċess u naf li hekk se saħħaħ dan eh, l-element tant importanti ta' kooperazzjoni bejn il stati Uniti u l-Unjoni Ewropea. dispiċina ħafna il-President kien għaj.